il-minuti ta' 22 u 23 ta' ġunju anka l-minuti tal-laqa straordinarja tal-ġimgħa li għaddiet huma dispożizzjoni tagħkom. Għandkom xi oġġezzjonijiet għal-minuti? Jekk le, nasab nista' nadottahom dawn il-minuti. Jekk jogħġbok. Grazzi. Għandi point of order mħabba li kif fakkart inti l-attakki terroristiċi verament orribli li seħħew naħseb li jina bħala taljana nixtieq li b'sabba kbira u konat il-kondoljanza li raba tal-disa taljani li mitu fil-Bangladesh, aħna xtaqna li fil-fat inres u punt taħt urġenti li rridu diskutu iżda naħseb li għalissa minna ħatana nistaw aħna nipposponuwa minħabba l-importanti ħafna illi aħna nipparteċipaw f'din id-diskussjoni. U tilkom aħna verament nixtiequ nagħtu l-kondoljenzi lil dawn il rabba tal-fit mitaljan li tilfu ħajjithom fil-Bangladesh. Grazzi ħafna Signora Gardini illi fil-fatt t fuq eh, il-vitmi Taljani żgur li tkellimt fissem il-kollegi Taljani l-oħrajn u aħna wkoll naturalment li kellna vittmi mill-pajjiżi tagħna wkoll ukoll nistgħu nresqu l-istess kondoljanzi. L-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja u tal-Portugal għaluli li il-Sinjura Ursula Krupa u Sur Manuel Antonio dos Santos ġew eletti sabiex jibdlu l-Sur Janusz Wojciechowski fl mill-24 ta' ġunju u Sinjura Ferreira tkun mibdula Missur dos Santos mit-28 ta' ġunju l-qoddim jiena nixtieq illi nfakkar lill kollegi li huma jridu rispettaw ir-regoli tal-Parlament